President. Ah, very nice. That was very impressive, thank you. We begin the one-minute interventions with Mr. Mendes de Vigo. Ħanibdew mela, is-Sur Mendes de Vigo. Grazzi ħafna President, l-14 ta' frar ta' l-2008 bħala regal ta' San Valentin ġeċiż l-intergruppi jintaqgħu biss il-ħamis. Aħna provajna solvu l n li kienar. zon bżonn f dati li ma jkollhomx post ma jkollhomx laqqas eh, eh, eh, interpreti. U għanna, għanna nitkellem fissem il-maġġoranza tal-intergruppi li e, u nitlob e, forma solenni li l-konferenza ta' presidenti terġa tirrifletti u tannulla d-deċiżjoni tagħha tal-14 ta' frar tal-2008 u morru għal situazzjoni ta' qabel fejn hemm libertà tal-gruppi tal-intergruppi. Jekk dina ma jsirx nittrattawh fil-plenarja u il-plenarja hija għandha s-sovranità. Grazzi. Kirillov, l-abtu. Днес се навършат 85 години от Ангорския договор между България и Турция. L-anniversarju ta Bulgarija u Turkija u titratta li dritti ta' proprjetà ta' dawk li ġom tal-qol barra mit turkija kważi 800.000 persuna. Din il-proprjetà li tieħdet mill-Bulgari ġid diskussa f'kull livell, anke li zed wieħed ma s'issa m'hemmx sersa. Hemm ħafna fatti storiċi u protokolli tal-League of Nations tal-2926 juru li huma refuġjati. Il-Prim Ministru Ordogan ġamel offerta jekk inti kollok dokumenti li juru l-proprjetarju tista' tidħol għal rati Turkija. Imma ma tistax Eh, eh, titlob l tip ta' dokument minn dawk li eh, kważi mitu. Il-rezoluzzjoni titlob li Turkija titratta mal-Bulgarija fuq din il-kwestjoni. Nispera li l-bona volontà tiprospera. Ena lebto. Grazie ħafna. Grazie ħafna, President, kollegi. Kif tafu, fis-settur tal-ħalib asimetrija bejn eh, eh, poteri tal-bdiwa u tal-industrija. Din l-asimetrija u l-volatilità tal-prezzi waslu li tnaqsu il-gwadanji eh, u rentabilità ta' dawk li produċu l laħab Jena nishtiq li konna ġenzija ta' supervizjoni tal-ħalib biex ikonna ftejn maħjar għandu xaqsa ma' volumi u prezzijiet tal-din l-aġenzija supervizzata mill-Kommissjoni tal-Unjoni Ewropea eh, tkun tista tħares lej il-prezz ta' produzzjoni tal-ħalib u din is-sistema tipprovdi l-settur tal-ħalib li jkun hemm stabilità biex jippermetti eh, ma jkun hemmx eh, ma jkun hemmx daqshekk subvenzjonijiet. Grazzi ħafna. L-Honorable Kramer. Rajni post għalet fil-15 ottubru fuq Simkalas. Mill-lider qal li il-ferrovija ta' ta' veloċità kbira hija mezz importanti ta' komunikazzjoni u għandha tiġi mibnija u l-Stuttgart 21 hija huwa ċentru importanti. Dan huwa veru jew le, għax il-koordinatur Peter Wallace qal l-ferroviji huma parti mill-għaxar proġetti imma l-ferrovija għandek ikun proġett nazzjonali ma memx meħabba memx flus għal l-iżvilupp tal-networks trans-Ewropej l-istazzjonijiet u l-infrastruttura għandhom ikunu finanzjati mill-autoritajiet lokali u reġjonali jiena nixtieq nitlob lil Sur Kallas li jikkonferma l-pożizzjoni tal-Kommissjoni u jgħidilna forma ċara li l-istazzjon taħt l-art tal-studjat mhux ħadkun kofinanzjata mill-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Matthew Salmuta. Grazie ħafna President. Fi Brussell Eh, dak li kontinuament qed jgħidu fi Brussell huwa austerità austerità u austerità. Raġuni ta' dan hija evidentement il-programmi ta' stabilità u tkabbir huma huma eh, serq mill-pensjonanti u oħrajn naraw ħafna strikes ġenerali fl-Unjoni Ewropea, Greċja, Spanja u Franza u smajna wkoll l-Italja u l-Portugal ħajkollhom azzjoni fl-24. Dan huwa l-bidu. Mis-soqsija hija kemm ħajkun hemm kemm għandna bżonn li jkun hemm iżjed strikes ġenerali u kemm hemm bżonn li jkun hemm iżjed demonstrazzjoni u kemm il-vuċi titqum biex tipprotesta kontra dan il-qbil fi Brussell biex dana jiġi mkisser u jkun hemm rispett għall poplu Daw l azzjoniet qed jagħmlu l krizi zjed qar li kienet qed tippruvaw nottiju b'da. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Sala Vrahos, minuta. Grazzi ħafna, President. Fil-gazzetti Grigi recentement rajna u l-gvern Grik konferma, jiġri mux xaħġa li wieħed jista' jisfida, ntqal nis u daħlu fil-Greċja mill-majestral minn għal passaporti u dokumenti validi. Frontex prova jħaras lejda u provaw zommu, rasnu din mewġa ta' nis minn dik in-naħa. Imma ma kellhom suċċess. Mill-lider fuq eh, il-frontieri huma fuq l-art ma jfunzjonax. Biss meta jkun hemm frontieri fuq il-baħar jew jipprova jitlu fuq il-dajjes li jista' jkontrollaw. Aħna għandna bżonn ħarsu lejdi mill-ġdid. Ir-refuġjati ġew spostati min-naħa tal-baħar għan-naħa tal-art. U din hija ħaġa li rridu nistudjawha bir-reqqa. Għandna bżonn nistabilixxu Frontex għal-Repubblika, fil-Repubblika ċeka u Repubblika ċeka eh, l-kondannawa għax mux qed tagħmel xejn dak li għandu xaqsam il-problema tar refuġġjati Ġiet mogħtija flus imma ma tagħmel xejn u hemm ukoll eh, immigrazzjoni legali għandna ġiltu kontra tagħha. Grazzi, naddu għall-Onorevoli Sġugedi. Grazzi ħafna. Jien nixtieq nitkellem dwar il- Ehm, eh, l-inċident tossiku fl-Ungarija u ningrazzja l daw kollha li jenuna eh, għenu l-vittmi u daw kollha li ġew effettuati minn dan l-iskar tossiku. Li ħaġa importanti minn dan hija li kien hemm ħafna vittmi. Iżda dan id-diżastru seta stajna evitajnieh u x-xogħol tal-Unjoni Ewropea huwa huwa kif jista' jevita dat tip ta' eh, avveniment fil-ġejjini il-kontratti ta' privatizzazzjoni ġew fermati u nħabba dan daħlet oligarkija fil-poter u daw il-kontratti ta' privatizzazzjoni issa rridu nirrividuhom. Fabbriki ġew meħuda minn il-proprjetari tagħhom bil-kapitalizzazzjoni u issa l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ittejjeb is-sitwazzjoni. Naddu issa żmien fentes għal minuta. Eh, l-esperti iridu li iffiċċu soluzzjoni ma favur l-ambjent biex jevitaw l-emissjonijiet biex ma naslux għal situazzjoni li jaffettwaw lil eh, kulħadd fid-dinja. Aħna rridu nħidu ħsieb l-ambjent. L-lum hemm forum differenti li joħorġu ħafna CO2 u jaffettwaw l-ħafna nies, għal ħafna industrija. Aħna rridu 2 miljoni ħajmutu għax edin e, e, e, jitħol fċisimum da tip ta' gas. Aħna rridu aħna rridu tejbu il-situazzjoni tal-arja li aħna neħxu fija. Sur matul għal-minuta. Dawn il-ġranet ttieħdu ċerta miżuri biex ikun hemm iżjed sigurtà fl-enerġija qed nitkellmu dwar provizjoni ta' gas eh, għal u fonti multipli. Qed titkellmu dwar eh, pipeline minn eh, Rumanija u Rumanija li huwa finanzjat minn l-Unjoni Ewropea. Dan l-investiment huwa eżempju ta' suċċess ta' kooperazzjoni bejn żewġ pajjiżi tal unjoni Ewropea. Ħajkun hemm interkonnessjonijiet, nġeneralizzaw Eh, ħajġi ġeneralizzati trasport bejżex naħar qabel l-2014 u bil-ħazna ta' gas għajizditu ukoll l-indipendenzja tal-enerġija tal-pajjiżi kollha tal-reġun. Il-pajjiżi jkunu jistgħu jgħinu li xulxin f'każijiet ta' kriżi u l-prezzijiet ħajġu stabiliti f'livell reġjonali u mhux mm, eh, negozjati ma' Ehm, wieħed sors li jipprovdi wieħed biss. Nisperaw li l-negozjati dwarna dwar kollon suċess. suċċess. Eh, Mirski għal minuta. Grazie ħafna. Nixtieq nattira l-attenzjoni tagħkom għal aspett interessanti tal-xogħol tagħna. Il-ħamis kważi il-membri kollha jitilqu minn Strasburgu għal xissieħ ta' ofsinar. Kif kulħadd jaf ikun hemm eh, ferrovija dak il-ħin. Tisoċ tispjegaw li għaliex aħna ikonna votazzjoni fl-erba dwar, eh, dwar dritti ta' bniedem għaliex tippjanaw votazzjoni ta' dritti ta' bniedem jekk tafu l-95% tal-menu tal-parlament mhux ħajħlu parti. Hija ħaġa verament eh, li ma tagħmel sens nassum li dan l-speech mux ħajn stema, naħseb li din ħaġa li mux tajba laqqas. Grazzi ħafna. Președinte, într-un stat membru al unjoni Europene, România... Nirringrazzja, Sur President. Fir-Rumanija, stat membru tal-Unjoni, id-demokrazija et tiġi maħnuqa għax il-partit fil-gvern l-spokesman tal-Kamra tad-Deputati flimkien ma' xi deputati oħra kien hemm 170 vot u mhux design kif suppost dwar liġi dwar il-pensjonijiet ġifiri il-letta l-igwaljanza bejn nisa u l-ġil u kalkolu il-ġodda tal-fatturi għal pensjonijiet l-oppozizjoni mkienieċ qed taqbel u ma votawx u kien hemm frodi. Jekk l-oppozizjoni u l-medja ma protestawx, kieku il-regolament, il liġi kienet tiġi adottata biss permezz tal-President. Grazzi, il-gvern ta' l-Svezja irċeva e, irċiva din it-talba ta' Trabidiza li ilu sa fil-ħabs ta' Eritrea tal-disa snin. Din il-persuna hija għandha nazzjonalità tal-Iżvezja. Il-ġurisprudenza wkoll tal-qorti tad-dritti tal-bniedem għandhom jużaw kull mezz diplomatiku oħra biex Abu Diza jiġi zgurat il-drittijiet bażiċi tiegħu. Nafu li l-Eritrea hija huwa wieħed mill-iktar pajjiż fejn l-ikbar faqar fid-dinja u li tirċivi wkoll għajnuna mill-Unjoni. Nistgħu forsi ninegozjaw xi ħaġa għada fil-Parlament Ewropej ġejħu dan il-persuna se jirtaqa mal-Kummissarju Pibax u mal-President tal-Parlament biex u kol ikun jista ġifiri għamil protesta tiegħu ma l-istituzzjonijiet. Nispera li l-istituzzjonijiet Ewropej bekk jifmu li hemm bżonn jagħmlu iktar pressjoni fuq il-President tal-Edreb biex la Budisak jeħilsuh u jerġa' ikun salvat. Grazzi ħafna. Joe Higgins. Minuta. F'Settembru jina kont Kazastak kont ġifiri t-reprezenta dan il-parlament il-President Nasir Bajjev dan il naraw li dan il-pajjiż huwa dittatorjat sħiħ jiġu mżebilħu mżebilħa id-drittijiet tal-bniedem. Aħna kellna ħafna provi ta' dan ir-reġim verament brutali dak kollu li jseħħ fil-priġuni fil il-ħabsijiet u l-priġunieri jiġu msawta jiġu ukoll Eh, sfruttati stu, jiġu wkoll stuprati se jkun hemm fil-kapitali Astana summit f'Diċembru. Il-President palissa se jiġi fl-Unjoni Ewropea u Sur Buzek se jilqaw anki Sur Barroso se ovvjament eh, se jiġi ehm, mistieden hawnhekk imħabba wkoll l-interessi li għandna, l-interessi ta' żejr f'dan il-pajjiż. Imma hemm bżonn li min imexxi lilna wkoll ifakkar il dan il-President ta' dan il-pajjiż fil-problemi f'pajjiżu. Grazzi ħafna. Dan l-aħħar ehm, kienem e anche per l'applicazione del Fil-Mapuċja qed isem il-strajk tal-ġu imħabba dittatura. Dan il-Parlament ma aċċettawx li aħna nejnu u monetarju l strike tal-ġuħ spiċċa mal-protesti għaddejjin kif anki f'April il-rapporter tal-ġnus ma'uda u kol kien tkellem dwar dan. Iċ-ċile u emżon emżon jirrispetta d-drittijiet ta' dan il-poplu tal-Mapuċja. il-Parlament Ewropew irid juża il-mezzi politiċi kollha li għandu possib sabiex il-Gvern ta' Ċili fl-aħħar jiġi sfurzat jaċċetta drittijiet tal-bniedem. Grazzi. U Kirjus Stojanov, jena lebto. Grazzi, President. Jena. Xtaqt. Nisprimi ruħi dwar id-dibattitu li għandu da tal-waqt fl-Assembleja tal-Bulgarija dwar il-referendum dwar isħubija ta' Turkija fil- unjoni Ewropea ma' Sur Kirillov provokani għax huwa rrepeta dak li qal il-lider tal-partit tiegħi tal-oppożizzjoni rid ngħidilkom kollegi li dawk in-nies li ġew mkeċċija minn min, min turkija kellhom iħallu il-tfal warajhom għax kieku ħadu għam maħħom kienu jiġu maqtula. Diġa kien ġara dan l-istess ħaġa bil-ġenoċidju tal-Armeni. Il-50.000 eh, Bulgari li eh, li kienu emmek aħna qed eh, ħabba dan kollu ma nistgħux nilqgħu il-Turkija bħala membru tal-Unjoni. Grazzi. Istur skila kakis, m'għandek minuta. Grazzi ħafna, President. Jean Claude Juncker il-bira qal li fl 2008 inna nisimaw il-messagġ dwar li ħareġ minnant il-gvern Grik dwar il-situazzjoni ekonomika li l-gvern tal-Greċja kien qed jieħu l-miżuri xirqa imma id-deficit fil-Greċja tela għal 500 miljun kien id-doppju tal-estimi eh, meta kienu saru f'Mejju, kif sarda, kif ġejna f'dawn il-fatti minna ħatman tebaħ l-autoritajiet tal-finanzi, l-Eco Group, l-Euro Group, ħadd manduna bil-problemi tal-estimi u eh, fil-Greċja, il-kriterji politiċi kienu ħżiena il-taxpayers tal-Greċja ma kienux jafu xi għaddej. L-autoritajiet huma indipendenti kienu qegħdin jużaw linji ta' politika ħażina. Grazzi ħafna, President. Il-summit bejn iċ-Ċina il u l-Unjoni Ewropea li sar fis-6 ta' Ottubru ngħalaq kien hemm ma saritx il-konferenza stampa mħabba problemi prattiċi. Hemm anki il-taxxa tal- li mhix għolja biżejjed u bekk l-Unjoni Ewropea hemm bżonn trażżan il-problemi li qed u bil-kompetittività mal-Ċina. Bekk inkunu nistgħu ukoll nirrikonoxxu li ċina hija wkoll ekonomija ġdida. Il-flus ta' ċina tela mal-dollar imma niżel meta wieħed qabel mal-euro dan għax forsi li l-Ewropa hija l-unika eh, potenza li ma tistax tuża mekanizmi biex tiżvaluta l-munita tagħha għalhekk mal-Ċina aħna żvantaġġati. Imħabba li hemm ħafna iktar nies jaħdmu kemm tqum il-materja prima, anki l-miżuri ta' protezzjoni jiedu. Impossibbli nikkompeti magħhom, imma jekk ikunna problema bil-euro inkomplu narqu l-affarijiet. Aħna dawn l-affarijiet se nippruhom nittrattawhom. Grazzi ħafna. Sur Avellini, etnatin iktar ħin li lek, ma nkunx qed inkun ġust mal-kollegi l-oħra. Jiena nipprova nkun ġust ma' kulħadd, hekk joġobkom il-kollegi nagħmilkom appell biex iżommu mal-ħin tagħkom. Grazzi. Il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna. Biex naqsu trasport eh, fil- Eh, distanzi twal ta' prodotti u merkanzija għalhekk aħna nadattaw u nistimulaw il-produzzjoni ta' ta' laħam ta' ċanga mhux possibbli li wieħed jimporta din tip ta' laħam minn distanzi twal bi prezz għoli eh, waqt li xorta produtturi li jobbondinaw da' settur. Rumanija huwa Um, pajis importanti dak għandu xjaqsam eh, eh, mal mm, ah, naċu, dan intilfu, dan huwa importanti ħafna għas-settur ta' għas-ekonomija ta' naħna fil-żmien fit-tul li sa' jkollna eh, impatt importanti ħafna anki fuq l-ambjent u jkoll telf ta' tradizzjoni aħna nappoġġjaw li jkun hemm nappoġġaw proposta tal-Irlanda u nipretendu li jkun hemm miżuri ta' appoġġ biex wieħed eh, waqqaf dan it taqis Kellimni miss. Grazzi, President. Fl-2008 aħna rajna l-ar krizi tal-sigurta tal-ikel li għatrat id-dinja l-ar il-problema kienet liktar tinħas fl-Afrika. Imma konna nafu li kil paradoss urina li kienem ħafna ċereali u abbondanza tagħhom. Il-kumpaniji li jipproduċu kwantitajiet kbar bekk rajnijom jispekolaw, jużaw dawn l-assi biex jollu il-prezzijiet ta' ċereali. U dan għad detriment ta' miljuni ta' nies f'naħalora ta' dinja li kunu qed mutu bil-ġuħ. Dawn l-affarijiet ma nistgħux nippermettu li jiġru. Hemm bżonn li u qafas fuq livell Ewropa u internazzjonali sabiex ikunu nistgħu eh, nsibu tarf din il-problema. Grazzi. Signor Figueiredo. Signor President. Grazzi ħafna, President. Illum Hija ġurnata ta' dinija kontra traffikar tal-persuni hemm bżonn nagħtu każ dan is-suġġett immorru lilin mill-kniem fieraħ. Hemm bżonn verament naġixxu fuq is-sitwazzjoni li taffettwa ħafna u ħafna nies fl-Unjoni Ewropea huwa mm, skjavitu eh, ġdid nies li jmutu bil ġuħ li huma fqar huja l-ar forma ta' sfruttar kapitalistiku, anki form oħra ta' neokolonializmu. Fejn narraw li ħafna pajjiżi Ewropej minn ta' li huma ta' qudiem għandhom ċertu responsabilità. Llum hija qed nikkommemoraw il-ġurnata dinija kontra traffikar tal-persuna, il-ġrida kontra il-faqar u traffikar tal-persuni jirrikjedu miżuri fuq livell dinji hemm bżonn nuru li verament aħna ta' stoffa biex biex nikkumbattu dan kollu anki fil-linji ta' politika mikroekonomika. Inkunu iktar effukati. U naraw li l-politika tkun tirrifletta il-bżonnijiet tal-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Is-sur Ove Meine sehr geehrten Damen und Herren. Grazie, signori. 67 sena wara li tneħħa Mussolini fil-Suttirol għadbaqa monumenti li għadhom eh, li huma għadhom jiġu eh, mozza. Jina naħseb li dan ma nix naċċettaw il-kummissarju Eh, il-Kummissjoni Ewropea għandha tagħmel ben fuq simboli tan-naziżmu jew tal-faxxiżmu kif naraw fis-sutrol. Naħseb wasal iż-żmien sabiex nieħdu approċċ ġdid. Il-Kummissjoni għandha tagħmel affarijiet ċari u tgħid li meta ikunu qegħdin mhux ma jiġux imħarsa l-dritt tal-minoritajiet, inkunu qegħdin immorru kontra liġi Ewropea. Hemm bżonn minoritajiet jiġu iktar rispettati. Grazzi. Sor Kerskan, minuta. Sor Kerski. għaxra ġeti dekjarata s-sena dedikata l ġeda kontra l-faqar kena 23 anniversarju tal-politika biex nġildu il-faqar fieta nil-ġun smaqawda kienem ħafna avvenimenti madwar id-dinja sabiex nuru sensittivita lejn minnu esklus. Aħna għanna nuru lil pubbliku illi qegħdin nimpinjaw ruħna sabiex nġildu l-faqar. U għandha tkun priorità tagħna din illi nġildu l-faqar. Irridu wkoll nanalizzaw mill-qrib xi kawża il-faqar fl-Ewropa. Għal daqstant il-programm sabiex asmu il-likel għall-aktar fuqra u hija inizjattiva importanti. Din hija inizjattiva importanti għaliex il-faqar hija ħaġa li tolqot li d-dinja kollha li hemm bżonn niġġieldu. Mr. Gutierrez. Sir Gutierrez. Sergio. Sì, muchas gracias. Grazie, Presidente il-ġurnata internazzjonali kontra il-traffikar tal-bedmin e, e, e, ituna informazzjoni li għanna naġiċu l-fuq minn 90% ta' pozizjoni jiġu minn din is-sitwazzjoni u meta aħna naraw dan jekk insaqsu li nafusek qed la kull ma nistaw biex nħarsu l-integrità u d-dinjità ta' eluf ta' nisa aħna mhux qed nitkellmu dwar il-professjonalizziet antika fid-din imma l eh, eh, eh, tip ta' skevitu li ma konniex kapaċi nneħħu. Pajjiżi bħal Spanja qed jagħmlu sforzi kbar li qegħdin jattakkaw dawk jitraffikaw u hemm pjanijiet ukoll biex il-vittmi jmorru għall-aħjar. Għandna bżonn impenn ċar minn l-Unjoni Ewropea u direttiva dwar il-traffikar hija opportunità biex wieħed ikollu aċċess eh, għal pubbliċità biex ikun għandu jkun hemm ukoll kooperazzjoni bilaterali ma' pajjiżi terzi biex niċċildu kontra lejjun ta' dan it-traffikar. Jiena nixtieq nitlob lill parlament biex ikunu fuq qudiem biex iħarsu l-interessi ta' dawn il-vittmi. Grazzi. Tarabella. Le statut l'autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, est une source indépendante de conseils scientifiques. Sigurta tal kelli ħaġa importanti ħafna lina u president jimminix l-unika wieħed imħasseb dwar dan. Għanna Danimarka, Franza, illi ħallu l-bisfen il-ej fċertu prodotti għalkemm din hija sustanza perikolosa ħafna. Dal-pajjiż qed jinjoraw prinċipju ta' prekawzjoni u għanna organizmi modifikati ġenetikament li qed jiġu approvati wkoll. Naħseb illi għanna namlu da kollu li nistaw sabiex niproteġu l konsumaturi speċjalment fuq il-bisfenil Irridu niżgulaw li ċ-ċittadini jkunu protetti aħjar, xi hija s-saħħa tagħhom li qed nitkellmu dwar hawnhekk. mesajul meu este adresat uh, președintelui Parlamentului. Jien għandi messaġġ għal President tal-Parlament eh, Ewropew, Sur Buzek. Xi xhur ilu inti kont fir-Rumanija qudiem il-Parlament u appoġġajt il-gvern ta' PDLA u l-miżuri ta' awsarità li promuv dak il-gvern. Jien għal nixtieq ngħid sur Buzek li l fuq minn xar ilu il-Rumanija mandux parlament. Iżet minn xar li l-Rumanija mandu lebda laqa fil-mem lebda laqa fil-parlament. Għot jittihdu deċizjonijiet għax kien dak il-frodi ta' fuq il-liġi ta' pensjonijiet. Dak li għal eh, il-kollega tijaj. U l-fat li l-President ma ħax postu u ma denunċjax dat tip ta' pratika il-PDL poġġa tip ta' frodi Għalek, għal din il-raġuni nishtiq insaqsi l-sur Buzek jek jappoġġax eh, jappoġġax l-partit u dawk l edin fil-poder. Fijan l-abtu. Благодаря ви, господин президент. Уважаеми колеги, Вярвам, че Grazzi, Sur President, nemmen l-Unjoni Ewropea u l-kol kemm aħna qed nippruvaw noħorġu mill-kriżi. ċertu pajjiżi waslu oħrajn Madankollu kollu jinsabu l-bot ħafna naħseb illi su Ewropew aktar b'saħħtu huja priorità għal pajjiżi Ewropej. Jena mħasseb anka fid-dawl tal-intenzjoni tal-Unjoni Ewropea li tagħmel ftejjem mal-Pakistan. Nifhem li Pakistan soffrit minn dizastri naturali imma din m'għandix tintuża bħala skuża sabiex neddu il-kummerċ Ewropew b'mod partikolari il-dostrija ta' tessuti. Qed nitkellem fisem il-produtturi ta' tessuti u tal-ħwejjeġ pajjiżi li għallu li ngħinhom il-Bulgarija hija pajjiż żgħir, il-kriżi raqtitna blikraħ, u l-aċċess tal-Pakistan għas Ewropew jeddet l-industrija bulgara. Fizmin żmien ta' kriżi hemm bżonn insalvaw l-industrija Ewropea. Ftehim ħieles kommerċali mal-Pakistan mhuwiex fl-interess tagħna fi żmien ta' kriżi. Grazie ħafna. Dwar situazzjoni gravi li jem fil-Rumanija fil-prezent. Il-mizuri kontra krizi adottata mill-gvern ta' Rumanija mumiex effiċenti u għandhom karattru antisoċjali u ma attentat kontra drittijiet fundamentali dwar s-saxħa u l uħed ikollu eh, ħajja sura ta' nis. Hemm inflazzjoni ta' 8%, prodott eh, gross naqas ħafna pulizija li għedin eh, isawtu li dawk li protesta u demonstrazzjonijiet u protesti mill-unions u tal eh, li għadok li għatmu mal-gvern, dan huwa gvern kontra ċittadin u jaġixxi kontra tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea għandha il-mekkaniżmi biex tkun tista' tikkontrolla l-politika finanzjarja tal-Istat membru. Għalhekk il kommissjoni għandha għanda tiħdu eh, tiħu nota ta' daw il-miżuri ta' awsterità li jkunu li huma kontra l-drittijiet fundamentali. Grazzi. Għaxi għirmes, pirminike, ximma ta' di di. Sir President,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 wara l-11 ta' settembru fokajna fuq il-passiġri tal-ajru ma traskurajna il-mezzi l-oħra ta' trasport. Dan l-inċident juri li emżon implementaw miżuri ta' saħħa u sigurta f'mezzi oħra ta' trasport u li namlu test regolari. Kirija Namidrova ja ena lepto. Mrs. Nevedalova. Thank you very much. Uh, minulý týždeň som viedla delegáciu pozorovateľov Európskeho parlamentu na parlamentných voľbách v Kyrgyzstane. Fuq l-elezzjoni f'Kyrgyzstan il-tqajna ma' rappresentanti ta' partiti politiċi, tal-NGOs u anka ma' l-president attwali temporanju, Sinjura Tombajeva. E, għaluna pajis qed jimxi lejn demokrazija parlamentari Imma ftit wara l-wasla tagħna beda l-inkwiet u l-partiti politiċi bdew eh, jgħidu l-elezzjonijiet ma kienu ġusti. Anka jekk l-organizzazzjoni internazzjonali qalu l-elezzjonijiet marru umxew kif suppost. Il-pajis insab situazzjoni ta' min jikondanna ħafna kellhom jabbandunaw djarhom u l-pajis qed ikompli jmur lura, tinkomplu niġġieldu għal pożizzjoni ta' lider uniku nitlob il-Parlament Ewropew sabiex nifokaw fuq l-Azja ċentrali il għaddejja minn żmien ta' kwiet. Mhux biss il-Kirgistan imma anke t-Taġikistan hemm il-problemi u anka bażi qisu dal-pajjiżi viċin l-Afganistan. Hemm bżonn fuq l-importanza tar-reġun u nikkonċentraw fuqha, grazzi. last. Grazzi. L-aħħar kellim, l-aħħar mhux l-inqas, is-Sur Kelvin għal-minuta. Много ви господин председател. Бих искал да обърна вашето внимание на важни... Grazie, Sir President, xtaqt nġbet l-attenzjoni ta'kom għal kwistjoniet importanti marbuta ma' sigurta fuq l-internet. Irridu innaqsu riski marbuta ma' l-internet, il-prevenzjoni hija aħjar mill-kura. Dan jitlob ċertu miżuri l-ewwel nett sigurtà fil-cyberspace għandu jkun dinamiku. Irridu nanticipaw it-teddidiet u wkoll leġiżlazzjoni marbuta ma' l-internet m'għandix tirrestringi l-iżvilupp ta' teknoloġija tal-informatika għandna bżonn koordinazzjoni orizzontali fost istituzzjoniet relatati ma' sigurtà tal-internet u għandna bżonn kooperazzjoni internazzjonali b'saħħitha. Irrid nara l-Kommissjoni Ewropea taġiġi b'mod insistenti għal xaqsam implementazzjoni tal-Istrateġija Ewropea fuq is-sigurta fuq l-Internet għandu jkun hemm mekkaniżmi sabiex nikkoordinaw il-politika nazzjonali kollha f'dan il-qasam. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Έντβαρτ Κόσουσνικ, το μέλλον της... Grazie, Dana Jala din il-parti tal-agenda l-punt li jmiss il-ġejjini tal-standardizzazzjoni Ewropea. Il-rapport tas sur Koċisnik il-ħed kellem l erba' minuti. Sir eh, President,